adottati. Naddu issa għal votazzjonijiet. Jekk joġobkom poġġu bil-qeda, sibu postkom ħalli nibdew bil-votazzjonijiet, nibdew bil-riżoluzzjonijiet, il-ħelsin tal-espressjoni fil-Vietnam favur kontra stanzjonijiet għaddew. Naddu issa għal deċiżjoni fuq il-Kambodja favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Jiddispjaċini, skużawni, nsejt nivutaw fuq il-paragrafu 12 b'nu favur kontra astensjonijiet għadda. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Issa ngħaddu fuq ir riżoluzzjoni fuq El Salvador. għanna żewġ mozzjoni ta' riżoluzzjoni minn żewġ partiti votazzjoni għal votazzjoni miftuħa kieġobkom. Tjabxu mista jifnet. Votazzjoni maluqa. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. maddiċ. Naddu sal-mozzjoni minnaħa ta' erba partiti u għanna l-Sinjura Scott. Kejter li tixtieq tkellem, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, għandi emenda rali brabta marazzjoni legali li tihdet il-bira flaxija aħna rridu bidlu il-premessa ċeħalli fl-aħħar ngħidu illi Teodora del Carmen Vasquez il-kas tagħha kien revedut fil-Deċembru tas-sena 2013 u l-appell tagħha ma kienx aċċettat. Grazzi. Hemm xi oġġezzjoni kontra din l-emenda orali? Met nara li hemm ħadd li qed joġġezzjoni mela min huwa favur minu kontra. Ejjessa, issa, nċekkjaw kollox mod elettroniku, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddi, issa ngħaddu għal Votazzjoni fuq riżoluzzjoni kollha kemm hija kif kienet mibdula a favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal rapport ta' l-Onorevoli Gutierrez Prieto. Dan huwa rapport minnaħat tal-Kumitat tas-Suq Internu l-Ħarsin tal-Konsumatur, deċiżjoni l-Kumitat tal-Dħul fin-Negozjati, u għanna l-rapporter li jixtieq jitkellem għal żewġ minuti qabel ma nivvotaw hekk jogħġbu eżis kollega. Grazzi ħafna fissem is-sur Sergio Guterres nitlobkom sabiex tappoġġaw il-ftuħ tal-mandat għan-negozjati fuq eh, illi kien diskuss u appoġġat mill-Kumitat tas-Suq Intern. Il-test li kien appoġġat mill-Kumitat imko wassal għal titjib tal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni Ewropea b'mod speċjali b'referenza għal leġittimità demokratika tal-Assembleji lokali u parlamenti nazzjonali. Aħna konvinti li l-maġġoranza li ksibna fil-votazzjoni fil-Kummissjoni tista' tippermetti lir-relatur illi nibdew aħna dan it-triglogu. Allura fissem ir relatur nixtieq illi nibdew Eh, bil-mandat għal trilogu. Grazzi ħafna, għaziz kollega, ħadd li jishtiq jitkellem kontra din it-talba. Jekk joġbok, Sur De Jong. Grazzi ħafna, jiena nixtieq nammetti illi iva l-Parlament Ewropew prova jtejjeb il-posta tal-Kummissjoni, iżda xorta waħda aħna naħsbu illi dan kien siċur wara l-proċess demokratiku jekk ħanibqgħu sejrin hekk ħandajfu l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea dawn huwa kollha proposti li huma rigward l-istituzzjonijiet lokali u reġjonali u naħseb illi rridu naraw li kulħadd jieħu pożizzjoni naħseb li għandna jkunu dibattitu fil-plenarja ħalli kulħadd ikun jista' jgħid jew mela nivvutaw votazzjoni nominali fuq ir-rapport. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għadda dan ir-rapport adottat issa ngħaddu biex nivvutaw fuq is-sitwazzjoni fl-Afganistan huwa favur kontra stanzjonijiet għaddiet in riżoluzzjoni sa nivutaw fuq ir-riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni tal-poplu tar-Rohingja il-paragrafu 4 l-emenda numru 1 favur kontra sanzjonijiet. Għaddiet paragrafu 17 it-test oriġinali minn favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 24 favur kontra sanzjonijiet għadda. Il-riżoluzzjoni kollha kemm hija kif kienet emendata favur kontra sanzjonijiet. Għaddiet Issa ngħaddu għar rapport tas Sinjura Korazza Bilt fuq ehm, l-implementazzjoni tad direttiva għandna Sinjura Korazza Bild li tixtieq titkellem ikkjoġbok għandek minuta. Sur President, jiena nixtieq li nirringrazzja lill kollegi kollha tal-appoġġ kbir li tajtuna. Jiena naħseb li rridu nibatu messaġġ ċar u Eh, b'saħħtu koll l-istati membri li huma jridu jagħmlu iktar min-naħa tagħhom biex jipproteġu l-itfal. Aħna flimkien mal-infurzar l-awtorità tal-infurzar tal-liġi u l-industrija rridu naraw u nisqu fuq il-fatt li m'għandux ikun hemm tolleranza l-esploitazzjoni ta' tfal online u offline. Naħseb li issa rridu ngħaddu mill- kliem għal fatti importanti l-Unjoni Ewropea toffri spazju ta' sigurtà għat-tfal kollha. Grazzi ħafna Sur President. Grazie ħafna l sinjura Korazza Bilt, issa naddu għal-votazzjoni minn favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet tini emenda favur kontra astenzjonijiet. Ma tiġ tiled emenda ma żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur kontra contro Għaddiet e parti favur kontra astenzjonijiet. Ma tiġ l-emenda numru 4 minn favur kontra astenzjonijiet. Ma tiġ l-emenda numru 5 favur kontra astenzjonijiet maddiċ li emenda numru 6 favur, kontra astenzjonijiet maddiċ li emenda numru 7 favur, kontra astenzjonijiet għaddiet li emenda numru 8 favur, kontra astenzjonijiet għaddiet naddu issa sabiex nivvutaw fuq ir-rapport kollu kum kif kien hemm id-dat votazzjoni minn votazzjoni ftuħa kieġobkom. Kulħadd ivvota votazzjoni sa magħluqa. Għadda dan il-rapport, issa għaddu għallin uh, vota fu rapport ta' Marijas favur kontra stenzjonijiet il-trażament l-ewwel parti. Għaddiet, it-tini parti favur kontra stenzjonijiet ma' d paragrafu 4 test oriġinali favur jekk tixtiequ mela l nistgħu niverifikaw l-emenda numru tlieta it-tieni parti votazzjoni miftuħa kieġobkom votaw. Kulħadd ivvota jekk kulħadd tivvota nagħlaq mela il-votazzjoni. M'għaddiex. Paragrafu 4, test oriġinali, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 5, test oriġinali, sun zewġ partijiet, l-għol partijun favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit, tini parti favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit ukoll il-paragrafu 14 il-menda numru 4 votazzjoni nominali kieġibkom ivvotaw. Kulħadd ivvota mela nara l-votazzjoni. Ma L-emenda 18, votazzjoni minari, kieġobkom, ivvotaw. Kulħadd vota nara votazzjoni. Maddiċ. Emenda numru 8, jemnu favur, kontra stenzjoni tad Emenda numru 5, favur, kontra stanzjonijiet maddiċ it-test oriġinali tal-paragraf 22 maqsum żewġ partijiet l għal parti favur kontra stanzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra stanzjonijiet aħjar niverifikaw votazzjoni minna li kieġobkom it-tieni parti tal-paragrafu 22 kieġobkom. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni. Għaddiet din it-tieni parti l-emenda numru 6 votazzjoni minn li kieġobkom vota votazzjoni miftuħa. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist Votazzjoni magħluqa. Għaddit, l-emenda numru 17 partijiet t nejn li huma votazzjoni nominali kienu ġobkom i-vota fuq l-ewwel parti. Kulħadd ivota votazzjoni magħluqa. Għaddit, it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa maddiċ. L-emenda numru 11, votazzjoni nominali kollu, votazzjoni miftuħa kieġu f'kum votaw. Kulħadd ivota. Nara votazzjoni. Maddiċ. Emenda numru 12, minn favur. Kontra. Sanzjonijiet maddirċ il-test oriġinali tal-paragraf 25 waqsin żewġ partit l-ewwel minn favur kontra sanzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. Paragrafu 26 emenda 13 votazzjoni nominali kif tkun votaw. Kulħadd ivvota nar votazzjoni. Għaddiet emenda 17 votazzjoni nominali kif tkun votaw. Kulħadd ivvota nar votazzjoni. Maddiċ. Emenda numru wieħed, naslu ukoll żewġ partit l-ewwel partin favur, kontra stanzjonijiet għaddit tieni parti favur, kontra stanzjonijiet. Maddiċ. Premessa M, emenda 14, votazzjoni mingħajr, votazzjoni miftuħa kieġibkom. Kulħadd ivvota. Nagħlaq il-votazzjoni. Maddiċ. L-emenda numru 9 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda numru 10 minn favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw għaddin. Numru 10 din l-emenda i-votaw. Kulħat Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. Għaddiet Il-premessa u maqsum żewġ partijiet l ewwel parti favur kontra stanzjoni ta' dit, tieni parti favur kontra astenzjonijiet ma' ditx. Il-premessa te test oriġinali sin żewġ partijiet l ewwel parti favur kontra astenzjoni ta' dit, tieni parti favur kontra astenzjonijiet ta' dit ukoll. Lemma dan numru 15 favur kontra astenzjonijiet għaddit tieni l-emenda numru 2, le, jek tixtiju niverifikaw l-emenda 15, votazzjoni nominali. Kulħadd vota nara votazzjoni. Ma d-dix, skużawni, mela l-emenda numru 2, minu favur kontra ast attenzjoni ta' d-diet. Mina naħseb li kienet ċara, ma jekk tixtiequ nistgħu nivverifikaw. id dan numru tnej, kieġobkom votaw, kulħadd ivvota. Nagħlaq votazzjoni. Ma ddiċ. 16 bħala emenda favur kontra stanzjonijiet. Ma ddiċ. Nivvotaw issa fuq riżoluzzjoni kollu kemm votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa kieġobkom votaw. Haben alle Kulħadd ivvota. Nara votazzjoni. Angenommen. Għaddiet riżoluzzjoni issa il rapport anzi skużawni, issa ngħaddu għar-rapport tal-Honorable Eichhout. Paragrafu 18 tas oriġinali favur kontra astenzjonijiet għadda l-paragrafu, paragrafu 20, ma sanżoċ partijiet it-nejn li huma votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, kieġobkom l-ewwel parti. Kulħadd ivvota Votazzjoni magħluqa. It-tieni parti għaddiet l-ewwel parti, it-tieni parti votazzjoni ftuħa. Tieni parti tal-paragrafu 20, kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Paragrafu 23 tat-test oriġinali favur kontra Astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw votazzjoni elettronika kieġobkom ivvotaw. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 45 test oriġinali minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 46 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet l-istess maġġoranza paragrafu 81 fit-test oriġinali minn favur kontra astenzjonijiet. Għadda paragrafu 85 sin żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni elettronika jekk ivvotaw. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni għaddiet. Issa t-tieni parti wkoll votazzjoni elettronika jekk iġibkom ivvotaw. Kulħadd ivvota Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu għal paragrafu 86 votazzjoni miftuħa, votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota. Nar il-votazzjoni għaddiet. Paragrafu 89 minu favur kontra Blezzat, naħseb ħajjar niverifika votazzjoni elettronika kif ġob konfutaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet, tlita u votazzjoni elettronika kif ġob konfutaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Ma' ddiċ. Amenda ah, numru 2 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 113 il-test oriġinali minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 115 l-emenda numru 3 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda numru 4 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Nivutaw issa fuq ir-riżoluzzjoni kollha hekk kif kienet emendata votazzjoni elettronika kif ġobkom. Kulħadd ivvota mela ngħalqu l-votazzjoni għaddiet għadda r-rapport ta' Sur Eichhout. Jekk tippermettu li nixtieq infakkarkom illi intom l-votazzjoni tagħkom jkun irreġistrat meta intom fl-aħħar tal-votazzjoni tneħħu l-karta tal-vot mill-magna. Nawguralkom il-vjaġġ lura tajjeb lejdjarkom lilkom minn minnkom illi mhuwiex eh, mux ħajkunu fi Brussel, nawguralkom il-militi tajjeb, u s-sena tajba, dawk li jishtiqu <laughs> jagħmlu spjegazzjoni tal-vot kieġobhom jibqgħu fis-sala u dawk li ma jixtiequx jagħmlu spjegazzjoni tal-vot nitlobhom biex joħorġu kemm jista' jkun malajr. Il-lobby ħafna ta biex toqgħod titkellem biex toqgħod tanna u tbewwes u tawgur l-mili tittajjeb, jiġifieri ġobkom komplu għamlu dak li qegħdin tagħmluha barra fil-lobby.